dom ikunu koperti. Għaliex dan, sinjuri, kien servizz illi qabel il-familji irlandiżi kienu jgawdu minnu bxejn. Grazzi, sinjura Prendegast. Il-punt li mis fuq l-agenda għanna il-rapport mis-sur Bradburn dwar l-aeroporti reġjonali u tas servizzi tal-ajru. 7009 2012 il-rapporter għal erba' minuti. Grazie, President. Jiena sodisfat li qed nressaq ir-rapport fuq inizjattiva propja tiegħi dwar l-ajruporti reġjonali u servizzi tal-ajru fl-Unjoni Ewropea. Rajna li dan ir-rapport ħareġ mill-ħtieġa li narfu ir-rwol importanti illi s-servizzi reġjonali tal-ajru għandu fl-ekonomija tagħna jaraw jirrifletti wkoll eh, fatt il-Kummissjoni qed tinjora l-opportunitajiet li għandha. Dawn għandhom rwol importanti fil-benessri tal-Ewropa tal u wkoll jgħatu ċertu spinta lil dawn ir-reġuni, dawn l-aeroporti um, ifaslu netwerk ta' 150.000 eh, pari ta' blit u kol jitrasportaw prodotti fost stati membri. u tkabbir ekonomiku kol, jespandu l-kummerċ, jgħatu spinta li reġuni li huma jaqdu u kol jaqdu reġuni li mhux aċċettabbli, li mhux aċċessibbli, skużawni. L-avjazzjoni hija industrija ta' marġni żgħar u dan huwa minnu fuq livell reġjonali. Il-kriżi finanzjarja bidlet il-kundizzjonijiet għall finanzjar ta' aeroporti reġjonali. Dan għandna niġildu billi inneħħu l-iskil ekonomiku u nagħtu definizzjoni aħjar tar-rwol tagħhom fit-netwerk ta' jiena nemmen illi l-aeroporti reġjonali għana narawhom bħala parti integrali mill-netwerk tat trasport u mhux xi ħaġa periferika billi naqdu aħjar dawn l-aeroporti reġjonali aħna nistgħu nintegraw il-benefiċċji tal-ċittadini tagħna, pereżempju permezz tal-biljetti li jinħarġu b'mod multimodali. Kif jiena ngħid fir-rapport. Ir-rapport jitlob lill kummissjoni biex taġġel l-iżvilupp ta' Cesar u l-Single European Sky u dinja kwistjoni ta' urġenza. Dawn il-programmi ser waslu għal frankar ambientali u ekonomiku. Dawn l-aeroporti reġjonali għandhom rol xaqdu biex itaffu eh, din il-problema ta' kapacità li għandhom ħafna aeroporti kbar jekk jiġu implementati bl-aħjar mod Is-servizzi minn reġun għal ieħor jista' jwaslu għal inqas konġessjoni u aħjar effiċenza aħjar jiena nitlob il-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni partikolari li reġuni illi jistgħu jinqataw mis-suq u jikkonsolidaw l-ajruport il-kbar u l-linji tal-ajru il-kbar u dan iwassal għal inqas għażla u prezzijiet aktar għoljin. Ir-rapport jisħaq dwar żewġ affarijiet, it-trasparenza tal-prezzijiet u l-bagalji li jittellaw fuq l-ajruplan. Hemm xi linji tal-ajru illi iżidu l-ispejjeż jekk wieħed ikollu aktar bagali u hemm xi miżati marbuta mal-credit cards. U importanti li n-nies ikunu jafu x'qed iħallsu u mhux jaraw illi il-biljett tagħhom jola e kif javanza l-proċess ta' booking. Hemm ukoll limiti għal peace u id-daqs tal-bagali Irridu naraw illi l-konsumaturi jkunu jafux qed jistennew meta jivvjaġġaw. Jiena nitlob biex ix-xiri tal-biljett jiġi trattat mod separat mill-regola ta' bagalja waħda. Din hija għodda f'ċertu każijiet li tiġi użata biex jiżjiedu l-profitti għad detriment tal-konsumaturi. Il-prattika attwali hija waħda ta' dannu fl-ajruporti reġjonali illi innaqsu il-miżati u huma iżidu il-profitti tagħhom. L-ajruporti reġjonali u servizzi tal-ajru għandhom rwol x'jaqdu biex l-ekonomija tagħna tirkupra u għalhekk nappella l-Kummissjoni biex tisma' dak li qed ngħidu fil-Parlament trid tkun b'saħħitha tieħu azzjoni għal benefiċċju tal-konsumaturi u n-negozji kollha li jitkatru għaliex ikollhom aċċess għal dawn l-ajruporti reġjonali u servizzi tal-ajru. Grazzi President. Grazzi Sur Bradburn. Issa naddu għal proċedura catch DI u naddi l-kelma li Sur Kelly. Grazzi jiena naqbel ma ħafna mill-punti li saru mir rapporter u nifraħlu għall-inizjattiva tiegħu. L-aeroporti reġjonali għandhom rwol ewlieni x'jaqdu fin-netwerk ġenerali ta' trasport jiena naqbel miegħu dan għandna ninkluduh fil-netwerk TNT. Aħna wkoll irdu nitrattaw il-punti marbuta mal- regola ta' bagalja waħda għaliex dan huwa ta' detriment mod partikolari għall ajruporti iż-żgħar. Huwa importanti li l-ajruporti reġjonali jkunu vijabbli b'mod ekonomiku. Għandna sitwazzjoni fejn għandna ajruporti reġjonali li jistgħu jkunu stabiliti qabel ma jinbnew modijiet tal-ilma. Għalhekk importanti li aħna jkollna perspettiva ġenerali biex nżommu dawk li huma meħtieġa Imma jekk għandna ħuti li mhumiex daqshekk meħtieġa, mhux daqshekk neċessarji, mela allura m'hemmx għalfejn qogħdu nippumpjaw aktar flus biex inżommuhom hemmhekk u jkunu eh, jistgħu jkampaw daw l-ajruporti. Grazzi, kollega, kelli l-kollega tikkaw. Grazzi. L-ajruporti reġjonali huma importanti biex jiggarantixxu il-mobilità taċ-ċittadini. Ir-rwol ta' ajruporti reġjonali huwa importanti għall iżvilupp ekonomiku tar-reġuni b'mod partikolari dawk li m'għandhomx modi oħra ta' trasport. Konnettività aħjar u mobilità intermodali effiċenti jistgħu jikkontribwixxu biex ittejbu l-aċċess tar-reġuni għall iżvilupp tal-ekonomija u tat-turiżmu fl-istess reġuni. Sfortunatament l-ajruporti reġjonali li jinsabu mbeda miċ-ċentri urbani spiss mhumiex kollegati b'mod kollegati b'mod xieraq ma' trasport bl-art u għalhekk ninkorraġiċu l-awtoritajiet reġjonali biex jresqu pjanijiet illi waslu għal mobilità sostenibbli. Qegħdin nipproponu prassi aħjar, kollegamenti fost l-ajruporti reġjonali u ċentri urbani. Nappellaw lill kummissjoni biex hemm approċċ bilanċat tar-reviżjoni tal-approċċ tal-ġejjeni biex niggarantixxu titjib fis-servizzi tal-ajru lokali u reġjonali inqis ukoll l-iżviluppi tal-infrastruttura meħtieġa biex niggarantixxu l-intermodalità. Grazzi. Grazzi. Il-kellem li miss l-Onorevoli Ferreira. Grazzi, President, l-avjazzjoni reġjonali u l-aeroporti reġjonali jekk integrati bl-aħjar mod dawn l-istrateġiji jistgħu jkunu għodda ta' siwi biex isaħħu it-kabbir ta' dawn ir-reġuni u biex jevitaw li ikunem hemm għasta ta' integrazzjoni imma dawn irdu jkunu konnessi ma' modi oħra ta' trasport, pereżempju bil-baħar jew bil-ferrovija. Biex ikunu jistgħu jiġu trasportati l persuni u l prodotti il-kriterji ta' sostenibilità li huma kruċjali wkoll iżda l-interess pubbliku mhuwiex kompatibbli mal-liberalizzazzjoni ta' dan is-settur jew inkella il-dogma tas-suq. Il-kompetizzjoni ħilsa hija sagra jidher. U dan huwa l-każ ukoll fi kwistjonijiet ta' sigurtà. Nixtieq ngħid kentejn dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol li sejrin allar f'dan is-settur qegħdin naraw id-dumping u l-linji tal-ajru bi prezz baxx hawnhekk il-low cost għandhom rwol ewlieni. Grazzi, kollega Ferreira. Kellim li mess. President, Kommissarju, minħabba id-densità tal-Ewropa u livell għoli ta' produzzjoni industrijali fl-Ewropa għandna ħafna ajruporti, għandna livell għoli ta' ajruporti illi għandhom daqs differenti, apparti l-aeroporti l-kbar, it-trasport tal-persuni u tat tabija hija koperta wkoll mill-aeroporti reġjonali. Dawn jappoġġaw lil-żoni periferiċi, lill-Interland, b'mod partikolari fil-żona integrata tal-Unjoni Ewropea fejn il-mobilità taċ-ċittadini tikseb dimensjonijiet ġodda it-trasport li huwa maniġat tajjeb u aspett importanti. Lek huwa xira li niffokaw fuq il-partikolaritajiet tal-ajruporti reġjonali illi joperaw b'mod differenti meta mqabla mal-ajruporti il-kbar il-ħabs. Għalhekk il-leġislazzjoni għandha tkun aġġornata il-partikolaritajiet ta' trasport reġjonali għandna nqisuhom hekk kif propost Mr. Bradburn fir-rapport tiegħu biex aħna niżguraw illi dawn jaħdmu aħjar fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi, kollega Paxka. Kellim li miss. Mit diesem Bericht weist das Europäische Parlament auf die besondere Bedeutung der Regionalflughäfen hin, nämlich... is Pirker, il-Parlament Ewropew hawnhekk jisħadu għall-importanza illi għandhom l-ajruporti reġjonali dawn huma ħabs ta' trasport imma wkoll jixprunaw it-kabbir fl-Unjoni Ewropea. Issa biex insaħħu dawn insaħħu dawn l-ajruporti reġjonali jiena nixtieq nisħaq dwar tliet punti l-ewwel net. Il-konnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport u wkoll ma' ħabs internazzjonali ta' trasport dawn għandhom jittejbu it-tieni net. L-ajruporti reġjonali għandhom joħolqu netwerk bejnietom, netwerk aħjar u t-tielet net. Fej kun hemm konġestjoni eh, fl ajruport l-kbar għanna nipromuovu l ajruporti reġjonali bħala alternattiva. Irridu niċċaraw illi dawn l ajruporti reġjonali m'għandhomx biss ikunu xi monumenti għal politiċi lokali. Huma fuq perjodu medju ta' żmien għandhom ukoll ikunu ta' profitt u jkunu effiċenti. Biex nikkonkludi, nixtieq nirringrazzja l-Sur Philip Bradburn għal kooperazzjoni eccellenti tiegħu f'dan ir-rapport. Grazzi, Sur Picker, is-Sinjura Prendegast. Thank you, Chairman. The... Grazzi, President. L-erba aeroporti reġjonali fil-kostituenza tiegħi jibbenefikaw minn ħafna mill-idejat illi jinsabu f'dan ir-rapport. Jien nixtieq nifraħ lil il-rapporter, jina nilqa proposti marbuta ma' regola ta' bagalja wahda kif intqal mill-kollega tiegħi Sean Kelly. Din ir-regola minna jibbenefikaw il-linji tal-ajri, iżda qegħdin naraw illi dan huwa detriment tal-ajruport il-nifisum. il model huwa medet meta il-passiġġier ikun ikollu limitu ta' bagalja waħda. Għanna nadottaw il-proibizjoni ta' Spanja hawnhekk Jien nixtieq nieħu din l-opportunità biex nisħaq dwar deċiżjoni tal-lum tal-Gvern Irlandiż biex jifret l-aeroport ta' Shannon minn DAA. Jiena nittama illi fil-ġejjien nisser nifukaw fuq il-potenzjal ta' dan l-aeroport biex noħolqu l-investiment u noħolqu impjiegi fuq medda twila ta' żmien. Dan ta' bilħaq huwa meħtieġ hemmhekk. Grazzi President. Grazzi tas-sessinja Onorevoli, issa biex nalqu din il-keġdijaj, istur Nikolescu. Grazzi tas Sur President, il-dokument tas Sur Bradburn u bla dubju nistaw nil-qawa ħafna raġuni għal din. L-ewwel netta nisidnu l komissjoni sabiex nirrevedu direttiva hawnhekk għandna bażi għalfejn eh, ajruport jista' jirċievi għajnuna tal-istat u għalfejn għandu jkollu wkoll aktar traffiku minn 500 elf passiġġier fis-sena għalhekk għandna nbidlu wkoll il-rekwiżiti għal tal-istat. Barra minn hekk aħna wkoll rridu nħarsu li ir-regola ta' bagalija waħda dawn ma kol aspetti importanti, l-inklużjoni ta' forsi eh, ammont iktar li ta' aeroporti aeroporti reġjonali dan jista' jwasal ukoll għal aktar tkabbir ekonomiku, kompetitivita' ma dan ukoll għandi riservi għal dak li għandu x'jaqsam l-annes A li għandu x'jaqsam mal-ajruporti fejn iż-żoni ta' referiment hija il-Belt Kapitali. Dawn l-ajruporti li għandhom kondizjoni differenti li tikollhom ukoll miżuri leġislattivi marbuta magħhom. Grazzi tas sew sur Nikolescu. Hawnhekk ikkonkludejna l-proċedura taħt il-KGDI u biex nagħlqu dan id-dibattitu nagħti l-kelma l-Kummissarju De Grazzi tassew, Sur President u membri onorevoli. Jien nixtieq ngħidilkom li nilqa il-rapport ta' Sur Bradburn fuq il-futur tal-aeroport reġjonali u s-servizzi tal-ajru dan l-Unjoni Ewropea. Dan jikkomplimenta il-pakket tal-inizjattiva tal-aeroporti li ġi prezentat minna tal-Kommissjoni f'Diċembru li għadha li tassikura li l-aeroporti ma jsirux il-diffikultà fl-istorja ta' suċċess għal dak li l-Single Sky fl-Unjoni Ewropea. Ir-Reġjuni Ewropea wkoll għandhom ħafna benefiċċji mill-suq waħdini tal ta' ta' single sky u nistaw najdu li r-rotot tal-ajru irdupjaw dew l 20 sena għalek. Nistaw najdu li għan hemm ħafna traffiku kol fil-kapacità tal-ajruporti reġjonali u għalek dan wasal għal tibdil fil-pajeżaġġ tal-ajruporti u għalek anka żdiedu il-rotot tal-destinazzjoni tat-turisti għanna u koll settur ta', ta l-avjazzjoni li huwa verament uh, eh, prestiġju so għalek f'dak li ġi misħuq fir rapport tas sur Bradburn huma punti essenzjali u fil-fatt aħna tinħarsu li l-linji gwida tal-għajnuna tal-istat tal dawk li ma aeroporti reġjonali u anki l-għajnuna eh, l-linji tal-ajru, koezjoni territorjali u anki reġjuni li għandhom jintrabtu fl-imkien għandhom jibqaw fiħdan il-linji gwida ta' għal dak li hu kondizzjoni ta' kompatibilità per niraw il-fatt li sussidji illegali jħolqu distruzzjonijiet fil-kompetizzjoni. Aħna rridu naqblu fuq eh, regoli sempliċi fuq kwistjonijiet li affettwaw is-sostenibilità tas-settur u s-suq tal-avjazzjoni. Ir-rapport tiegħek bla dubi se jittieħed in konsiderazzjoni meta nkunu qegħdin nagħmlu reviżjoni tagħna. ċertu linji tara jirrestrinġu il numru ta' bagalji abbord tal-ajruplan u fil-fatt dan insejħulu il-regola ta' bagalja waħda u l-konsumaturu, il-konsumaturu nistaw xifmu tali restrizzjonijiet mill-impiegati fuq l-art fl-aeroporti. d-dajja u evalwazzjoni ta' impass rigward ir-reviżjoni dwar id-drittijiet tal-passiġġieri u anki regolament 261 tal-2004 bħalissa l-Kummissjoni għamlet konsultazzjonijiet biex ukoll anki partit interessati jkunu jistgħu jipparteċipaw. Mbagħad għandna wkoll punti marbuta mal-beħ beħ bil-mnut anke għal dak li hu negozji li jsiru f'dan l-ajruporti li tal-ajru. Ġifri, jekk hemm kwistjoni ta' kompetizzjoni dawnhom hemm kunu indirizzati, però pur mhux permezz ta' leġiżlazzjoni infasla għal protezzjoni tal-konsumaturi. Rapport ukoll juri tħassib rigward il-reviżjoni proposta għal dik li slot regulation jien insikurakom fisem il-Kummissarju Kalas li lan mhuwiex li noħolqu prezzijiet fuq u neliminaw il- Eh, l-avjazzjoni reġjonali ma biex ikollna kompetitività aktar sostenibbli. Għanna wkoll elementi marbuta ma' slot confiscation u rridu nqisu wkoll il-kwistjonijiet negattivi ma' l-servizzi tal-ajru f'dan il-qasam. Daw il-diskussjoni konsultazzjoni ta' għaddejjin fil-Kunsill u anki fil-Parlament. Il-rapport jitlob għall ajruport reġjonali biex jitħidu konsiderazzjoni fil-futur networks eh, ta' trasport u kol dawn jisabu fil-qalba tal-10 punti ta' politika biex nasikuraw li dawn l-aeroporti jkunu marbuta fl-imkien fil-settur tal-network trans-Ewropew ta' trasport. Aħna għanna bżonni teknoloġija u servizzi innovativi u għanna ser inkomplu naħdmu bil bot integrat anke li kolna il-ħruġ ta' biljetti b'mod multimodali u nixtieq u wkoll il-Parlament tal-interess kontinwu u anki l-appoġġ kontinu li tagħna. Il-Kummissjoni konxja dwar il-prassi tal-linji tal-ajru biex iżidu tertu tip ta' taxxa fuq il-biljetti u rapport rigward tal il-ħlas mizzata li, li tiġi applikata meta tintuża credit card edha tiġi tittieħed in konsiderazzjoni aħna xi jkollna dispożizzjoni trasparenti wkoll rigward dan. ċertu linji tal-ajru qed jagħmlu jieħdu ċertu miżati għal tip ta' ħlas li jsir. U dan jista' ma jkunx disponibbli wkoll għal konsumaturi jew klijenti li għadhom irridu jiddiskutu mal autoritajiet fl istati membri biex naraw xista jiġi permess jew le taħt il-leġiżlazzjoni preżenti. L-ajruporti huma importanti minħabba li dawn huma il punti li jaqduna fl-imkien. Aħna ġej minn reġjuni differenti fl-Ewropa, aħna nafu kemm importanti biex aħna nkunu e, nistgħu naqdu fl-imkien ka reġjuni remoti huma essenzjali għal rabta li tista' teżisti fostna l u għalhekk biex nikkonkludi dan id-dibattitu interessanti. E, Nix ngħidilkom il komissjoni ħerqana li tara x'ħajkun l-aġġornament ta' kima l-ajruporti, grazzi. Grazzi, Sur President, u anki jeżis kollegi. Vielen Dank, Herr Kommissar de Gucht. Die Aussprache. Grazie tassew. Kommissarju, nekka laqna dan id-dibattitu nix nġbet l-attenzjoni li għawnek għanna erratum għal dak li ju rapport ta' sur Brebadum u dan se jiġi korreġut. Issa il-sessjoni li miss fil-11 nofs għada u l-agenda tqasmet fil-fattu dinja disponibli fuq il-sit elettroniku tal-Parlament, il-sessjoni aġġornata u nixtilkom il-lejla tajba, grazzi.